bots fuq l-Iran. Il-kas ta', ta Roxana Saberi. Għanatu biddi dibattitu bil-rezoluzzjoni ta' bots. Is-sur Kellen, zoċ minuti. Grazzi. Ir-ran għandha fama ħażina għal rekord tagħha ta' drittijiet tal-bniedem u fil-fatt il-bira tul id-dibattitu fuq id-dritti tal-bniedem dan ġi innotat. Illum qed nitkellmu dwar is-Sinjura Roxana Saberi, ġurnalista illi kella il-tribunat tagħha xi tliet ġimgħat ilu u batuha tmien snin il-ħabs għaliex ikkondannawha għal ewla li kienet qed tispija. Imma din il-mara ma kellix aċċess għall-avukat taħam għal xi Mumem xans li ħajkolla tribunal ġust. U fil-fatt din ila fuq strajk tal-ġuħ għal xi ġimatejn. I issa waqfita iżda xorta sa saħħa tagħha mhuwiex mhuwiex tajjeb u għawnek għeddin għawnek illum biex nibatu messaċ li l-Iranjani, l-autoritet Iranjani, li nikundannaw din sentenza illi inqatat minn naħat tal-orti tal-Iran u li aħna nitolbu li s-Njura Saberi immedjatament u minna l-kondizjoni ta' xejn tinħeles għabbazi ta' fatt illi il-tribunal inżam l proċess Eh, minna proċess legali kif suppost. L-Iranjani huma għandhom din il-mala fama kbira għaliex għandhom esekuzzjonijiet eh, ta' persuni per billi jgħalquhom jew illi jaħġruhom u għal dan ukoll u jiex ħaġa nikkundanaw apart il mestaċ tagħna. Grazzi, Sir Kellan, il-kellim li miss u għet mil-koaturi s-surmer. Mitġoċ minuti u nafs. President, dawn l-ħar ħames snin kena ħafna dibattiti fuq l-Iran il-grupp tiegħi kellhom simpatija rivoluzzjoni fl-tmim ta' sebajnita mhux għax kellna affiljazzjoni ma' attivisti reliġjużi dak iż-żmien imma li il-gvern ta' qabilhom ma kienx qed jirrappreżenta il-poplu u dan il-gvern kien jista' jgħix għax kien qrib l-Amerika l-Ewropa. Gvern qablu li kien immexxi mill premier Mossadegh kellu iktar appoġġ u tneħħa minħabba pressjoni barranija u din waslet għal l-fat li l-poplu daru kontra il-punent. Il-punent kienu qed jaraw mhux bħala lejat fil-ġrieda kontra demokrazija, ma bħala wieħed li jisfruttom bħala fuq l ta' kolonializmu. U issem ħafna ħafna gruppi li mhux biss jridu jfittxu konflitt mal-Amerika u l-Iżrael, imma huma konservattivi ħafna intolleranti u mhux demokratiċi. Huma u eh, ċittadini u għandhom il- l-autoriet legali u l-armata imexxu għamuma, jisom popazzi u huma ħatfu il-poter u waqfu illi e, illi kunem voti għal ħaddieħor għal oppożizzjoni m'hemmx rispetta minoranza jew nisa hemm il-pieni tal-mewt illi jinqataw b'mod verament krudili u ċertu imġiba li wasal l eskużjoni fl-Iran. It-toleranza lejn pajjiżi oħrajn ma, ma, ma, ma, ma teżistix. Aħna rajni għadin f'tentattivi li kienu biex kien hemm biex eh, l oppożizzjoni warbu għam billi jeddu għam jew eh, eh, jamlu għatti ta' min jikkundanna. Ma jistax inkomplu dan il-violenza militari li x'dan iwassal li dan ir-reġim jissaħħaħ fil-każ ta' intervenzjoni barranija ħafna persuni ma jistawx għalihom dan il-gvern. Pero, u l-mikrofon jinqata'. Sur Mejer, qed eh, titkellem eh, biss il-ħin allokat għalik. Kellem li mis, sur Kasaka. Grazzi fl-ewwel ta' Mejju li eh, jum ta' vakanza għal-ħaddiema xorta kien hemm kampanja dejn fl-Iran u din kienet eh, kommemorata mhux biss mill-repressjoni tal-protesti, ta' demonstrazzjonijiet tal-ħaddima manki għax għal u mara ehm, zazua sunja darabi li kienet kondannata għal rejat, pero l-evidenza uriet li dejn laqas wetqet dan il-rejat u kella bizbatax sena skont l-Amnesty International, l sria ta' Amnesty International, iġġanta qabel din it-tfajla kienet għalet il-omma fuq il-pjanijiet għal ġejni taħħal darba kienet ser tiġi ser tinħeles wara kien hemm kampanja biex tinħeles. Aħna dippruvaw inneħu din għal-fanatiċizmu eh, religjuż ġewwa l-Iran u aħna u jiena u kol naqbel ma dawk li għedin jipruvaw jġildu għadrittijiet tal-bniedem fl-Iran u anki il-National Resistance Council fl-Iran kienem raġel li mid-deraġi ehm, ħagġruħ sal-mewt u kienem iħor li kien sa jisfa l-istess testin Eh, f'raġuni ieħor tal-Iran u l-arboħra qed naraw eh, li dawn il-moratorji mhux qegħdin fuq il-pina tal-mewt mhux qegħdin isaħħu. U l-organizzazzjoni ta' kampanja qegħdin qegħdin jgħidulna li Iran huwa pajjiż fejn hemm iktar sentenzi ta' pini ta' mewt milli imkien ieħor. Kien hemm erba' persuni, erba' rġiel fit-tini ta' Mejju li għadda ġew eh, malqa Mbatt, per eżempju, nispar senjura Saberi u kol li meqisa pala ċittadina sekundarja u kol eta tintuża bħala eh, mod kif wieħed jirrikatta gvernijiet oħrajn. Il-brutalità ta' din ir-reġim mhijiex biss hija responsabilità tal-Iran, tal-autorit tal-Iran, imma l-Europa u l-pajzi Ewropej edin bil-fat li qed musik, siket mu qegħdin jagħmlu xejn qegħdin ehm, ukoll jappoġġaw li dawn l-atti ta' min jikkondanna. U dawn huma prassi li il antikwati ferm u idna li abbandonajni u għandhom jiġu abbandonati u kol f'dawn ir-reġjuni. Jiena nseħ li l-Parlament Ewropew biex ma jabbandonawx il-ċittadini tal-Iran u persuni li huma illegalment eh, arrestati u mitfajn il-ħabs u jingħataw kondanna tal-mewt hemmhekk. Grazzi jina tajtek 30 sekonda zejda li xġinja l-ħar darba li konti titkellem fil-parlament s-sur Mazzakas. Musa noqgħod ntenni dak li diġà intqal rigward ir-reġim teokratiku blaħnina u kifra. Però tal-Iran, pero jiena naqbel imma jiena nixtieq ukoll naraw ukoll mill-lat minn dak li semma s-sur Mejer l-Iran belu ta' snin ta' ċivilizzazzjoni u l-kultura issa hija tistab għada verament ta' min ħassara u patetika. Għam xi fil-punent ma nistawx man laqas ma ntuhom xtor ta' din is-sitwazzjoni, ma nistawx li gvernijiet bħal dawk tal-Amerika u r-Renju Unit għal snin twal appoġġaw il-dittaturi li tal-law xawriran. U meta ix elbu per mesta ta' rewwixta tal-poplu, l-estremisti iżlamiċi kienu jsibu, kienu ħajsibu post perfett biex ikunu jistaw jirawmu mibeda kontra l-ponent. Umbat kienem l-amministrazzjonijiet ta' Stan Uniti u sanzjonijiet imposti u din wassal biss għal tbatija tal-persun ta' ċittadini tal-Iran u bekk websa biex tkebbes il-bibeda kontra Ren Unit, eh, kontra Stan Nittama u issa Mr. Obama jista jurina illi kifurina jipreferi jġilet minn permezz tal-moħħu mux ehm, bideħ u bil-violenza u bil-forza u forsi din tista' tagħti xatta dawl ta' tama għal dawn iċ-ċittadini tal tal-Iran. U dan it-tip tal-approċ jista' jgħin dawn iċ-ċittadini tal-Iran e, jifmu il-punent irrid jgħinhom, irrid ikun ħabib tagħhom u mhux mhux qiegħed kontrihom, mhux ladu tagħhom u forsi ċittadini tal-Iran stess jkunu jistgħu jerbu u naħħu ir-reġim totalitarju dittatorjat tagħhom illi qed iwassalhom għal tant e, e, batija u li wasal dan id-dibattitu li qed ikonna llum pereżempju u għalhekk jiena speċjalt 10 sekondi qabel il-ħin tiegħi.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 illi hija gradwata minn ħafna universitajiet fl-Istati Uniti, Ġenju Unit u l-Iran. Para ġurnalista ġewwa l-Iran hija nbatet eh, tmien snin il-ħabs taħt il-kuldanna mm, falsa ta' spjonaġġ u hija għamlet protesta kontra dawn eh, l-akkużi dawn din kundanna u fil-fatt kienet qiegħda fuq strajk tal-ġuħ. Issa waqfet dan il-strajk tal-ġuħ u qed tistenna riżultati tal-appell tagħha. L-Iran huwa magħruf għal dawn it-tip ta' esekuzzjonijiet pubbliċi fuq żgħażagħ u aħna enna nitolbu għal ħelsin ta' Sinjora Saberi u li kunem dawn it-tribunali iktar ġusti aħna rridu nagħmlu pressjoni fuq l-awtoriti Iranjani biex jgħatu biex nieqfu waqfu dawn it-tip ta' prassi. Grazzi. Issa minnaħa tal-gruppi is sunjur nibdew mis-Sur Andri Kiene PPP. EPP. Sinjura Andri Kiene. Signora President, aħna qed nitkellmu dwar Oksana Saberi, d-dini Amerikana u eh, ġurnalista Ranjana wkoll li waħad eh, meta BBC, ABC u televizjoni tal-Afrika t-isfel hija akkużata tal-ispjonaġġ u nbagħtet ħabsa tmien snin hija ta' biddu għal dan il-strajk tal-ġuf Minja ta' meja ġi trasferita f'sptar tal-ħabs u il-saħat taħħa kien f'stat fraġli ħafna ħna nafu li ma kellix aċċess għall-avukat tal-ħames ġimat. Il-tribunal taħħa ma kienx trasparenti u ma kienx ġus. Il-bira il-BBC ħabbar illi fit-12 ta' Mejju ġifiri ġimgħa diħla dieħla il-qorti tal-appell ser jeżamina il-każ taħħa l-appell taħħa imma l-tribunal ser seħħa darbohra f'kamera. Aħna il-kamera. Aħna ma aħna nikkondanaw dan l-inġiba kontra il-Sinjor Saberi. Aħna rridu nappelaw l-autorit iranjani biex eh, jużaw l-istrumenti kollha ta' drittijiet tal-bniedem, speċjalment il kovenant Internazzjonali fuq il-drittijiet ċivili u dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bnini illi jaċċerta li wieħed ikollu tribunal ġust. Grazzi, Sir Palatkeks, żewġ minuti, fissan il-Grupp Soċjalisti. Grazzi, Signora Chair. L-aħħar ġurnata ta' din is-sessjoni plenarja din il-ġurnata sabiħa ta' rebbija kieku jkun sabiħ. Kieku din il- l-aħħar ġurnata tradizzjonali ta' dawn it-tip diskussjonijiet inġerdenti ma jkunx hemm kieku ma jkunx hemm punti fuq l-aġenda tagħna, imma m'hemmx tagħmel, sfortunatament l-aġenda tagħna hija mimlija anki jekk ma ukoll jekk ma stajniex indaħlu il-każijiet kollha diffiċli mhix l-ewwel darba li qegħdin nitkellmu dwar l-Iran. Imma di darba qegħdin nitkellmu dwar il- eh, fatt li il-ħabs din is-sinjura Sabberi din ġiet akkużata minn reat żgħar minuri għamlin kejja l-fatt li wieħed jixtri l-imbit fl-Iran huwa legali mbagħad ġiet akkużata li kienet qed taħdem bħala ġurnalista mingħajr akkreditazzjoni mbagħad kieru l-qudiem ġiet akkużata tal-li kienet spija Amerikana. U dan seħ fil-Tribunal ta' Ġurnata mingħajr xhieda ta' xejn mingħajr xandir pubbliku u l-unika darba, mux l-ewel darba għansi li l autorit iranjani jenu għedin jafġu fuq drittijiet tal-bined tal-personi. Aħna smajna per esempio dwar l-arrest ta' Marjan Malak u ġurnalisti oħrajn, emma ħafna eżempi pal dawn. Aħna irridu narfu illi fundamentalisti għadhom għaddejjien bil-prassi tagħhom illi eh, eh, jadin eh, Eh, jużaw dan it-tip ta' tribunali biex ikunu jistaw eh, jirpressaw il-ħsieb liberu tal-persuni, ta' ċittadini u mandux intenzjoni illi juża dawn il-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u huma u ħanjena naf li dialogu demu aħjar mill-konfrontazzjoni, pero jiena f'dan il-każ nissuġġerixxi naġixxu mod iktar ibes għal dan il-każ u aħna neħtieġu mill-awtoritajiet Iranjani illi jżommu mal-standards internazzjonali. Grazzi. Signora Kruper, kiku kienet missa titkellem imma mhux qed hawnhekk jiġifieri Sur Stevenson minn ta' nofs, grazzi. Il din il-kwistjoni ta' Saberi Saberia waħda tal-mistħija u hija reat tal-mistħija u t-wieħed ma assista jemmina mill mill-ħamillista ta' ħafna minn dan it-tip ta' reati li għawet u rotori tiranjani kienem kas fejn ħadu tifla 23 sena u wasluwa u ħaduwa għal esekuzzjoni minar laqas kella aċċess għal ġenituri taħħa u s-sirru darra rabi għal uwa għal rejat li i għalet illi mamliċ tal-eta ta' 17 u din ġustizja fl-Iranjan dan it-tip ta' tortura tal-medjuevu tan-nisa u ta' tfal anki nisa tqal hija xi ħaġa komuni l-abbuż tad-drittijiet tal-bniedem huwa fatt ta' kull kuljum tal-ħajja ta' kuljum iżda xorta għatanna persuni xinu prezent f'dan il-parlament illi jappoġġaw dan il-reġim korrot u dawn il emmi kompaniji li għadhom għaddej jamlu kummerċ ma' dawn il-personi jgħal u għajnejom, jgħal u widnejom għal dawn dan lajjat għal lajjut u għal lajnuna minnaħħa ta' dawn il-personi. Eh, dawn, din tal mistija, mistom jistħu u ma jilmissom jiftakru fl-istorja, kif turina l-istorja li l-ġustizja u l-libertà tirbaħ fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Mela, kaċ tijaj, proċedura issur mer, diġa tkellem. Imma eh, xie għamil intervent iħor, dumx iktar minuta kieġbok. President, jina ġerament kelli zawċ minuti, mux minuta u nofs. Jinxtaq nintembi li nispeċa diskussjoni li najt li meħet ma jistax juża intervenzjoni barranija biex joħloq id bidla din dan l-approċ wassal għal reġim kar attwali illi għanna bħalissa. Jekk aħna għadna intervenzjoni barranija ħafna persuni jibdew jiddefendu il reġim anki jekk huma jobadu għaliex huma jridu jiddefendu pajjiżhom. U naqas ma jistgħu nagħmlu l-kontra, ma jistax nokkooperaw ma dan ir-reġim. Billi ngħidu għax ngħidu li dawn il-persuni hemm ħajjibqgħu mhumiex sedin se jitkeċċew u allura m'hemmx tagħmel rridu nżommu magħhom. Aħna rridu nkomplu nappoġġaw id-drittijiet tal-bniedem dak il-pajjiż u nippoġġaw proċess demokratiku. Grazie Sur Beasley, minuta. Jina nishtiq eh, nappoġġa s-Sur Stevenson minn kajja li huwa Skoċċiż. Persia, palma nafu l-kol, kienet waħda mill-ikbar ċivilizzazzjonijiet tal-kontinent tagħna f'din din id-dinja. Mħafna Iranjani li huma persuni diċenti u tajbin. Stevenson għal Stevenson ah, tkellem minn qalbu għandu raġun, ħadd ma joqtol nisa u rġil, nisa u tfal u jista jiex omru kollu u gburi ta' dan il-fat. X'nistgħu namlu? Aħna nistgħu biss nipprotestaw u najtu brabja kbira kontra din it-tip ta' inumanità. Jiena l-konklużjoni tiegħi, Sinjor President, huwa dan. Huwa li aħna għandna nappoġġaw dawk l-Iranjani ċivilizzati demokratiċi u naħdmu magħhom biex f'xi mod niggarantixxu jkollna gvern ċivilizzat demokratiku għal persuni għal ċittadini tal-Iran u dawn il-qattila irridu nikkondannawa. Grazzi Sur Beasley. Xaħat tiħor? Le? Mela, rappresentant tal-Kommissjoni. Sina President. Il-Kommissjoni Ewropea qiegħda segwi mill-qrib il-każ ta' Senjura Roxana Saberi, inkluż it-ħejjiet għall-appell għall proċess ta' appell isser seħ ġimma diħla, fil-bidu ta' ġimma diħla, il kommissjoni Ewropea mħazba rigward is-saħħa ta' Senjura Saberi li issa dajfet ħafna aktar minħabba dan il-strajk tal-ġuħ skont missieri Senjura Saberi din bdiet uh, strajk wara li ġiet kundannata 8 snin il-ħabs minħabba dan l spionaċ allegat li akkużawa akkużawa fuq għas-sena l-oħra. E, xar li għadda, skużawni. Dan il-proċess sar wara bibin maluqa u dan ma kienx wetta il-ħtiġijiet ta' tribunal ġust u aħna nappoġġaw li d-dikjerazzjoni li ħarġet il-Konsil ħarġ il-Konsil ċek fuq il kasta Sinjora Saberi fit ta' April xi ħaġa li aħna bħala Komissjoni nappoġġaw bisħieħ. Aħna nittamaw illi l-awtorit ġudizzjari tal-Iran jaċċertaw li kunem tribunal ta' appell minar dawmin u bil-garanziji kollha illi jiġu provduti għal ħata tal-leġizlazzjoni iranjana. Il-Kummissjoni hija ferm fuq il-deterjorament kontinwu tal-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali ġewwa l-Iran. L-esekuzzjoni e, ta' Sinjura Daralabi li għal-uwa e, fit tlieta ta' Mejju fuq dan ir-rejat li suppost għamlet meta kienet zaħira e, hija ta' dan il-każ, il sitwazzjoni gravi, l għada gravi li hemm fl-Iran. U aħna wkoll riġna b'stqarrija li eh, kondannajna dan il-qtil. Aħna ħedġiġna u ħankomplu namlu hekk li l-awtoritajiet iranjani għandhom iħarsu l-impenji tagħhom internazjonali fuq dritt tal-bniedem inkluż li jimxu skont il- il- covenant fuq il dikrazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem. Il- titjib ta' situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-ewwel Iran hija lina essenzjali jekk aħna ser nsaħħu id-dialogu politiku tagħna u kooperazzjoni mal-Iran fil-ġejn qarib. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Kollegi, nagħlqu id-diskussjoni fuq din it-tema votazzjoni ħassir wara li nkunu għamilna diskussjoni fuq iż-żewġ mozzjonijiet li jmiss. Għanna sitt sittissa mozzjonijiet riżoluzzjoni fuq l-qada f'Madagaskar. Ħanibdew b'dawk li kitbu dawn l-abbozzi ta' riżoluzzjoni.